Good morning. Bonjour Please take your seats. Kieġobkom sibu postkom. Bżon nibdow għax il-bira u għan senar għaddejna 15 il-punti fuq l-agenda għad baqanna xi noħra oħra tafux biex nitrattaw il-lum matul il-ġurnata. Nibdew bil-punt numru 17 l-lista ta' pajjiżi terzi li n-nis ta' huma eżentati unkel suġġetti eżentati minn viza meta jkunu qegħdin jaddu minn dawn il-frontieri esterni qed nitkellmu għal pajjiżi tal-Balkani tal-punent. Diġa fi Strasberg konna diskutejna dan fil-plenarja u ovvjament il-presidenza, il-kommissjoni u l-komitat tagħna taw l-ikbar priorità li dan sabiex il viza il-bżonn tal-viża titneħħa sa jannar 2010. Il-rapporter, il-Sinjura Tanja Fajon, ħadmet bla edda dawn l-aħħar ġimgħat. Hija preżentat l-abbozz ta' rapport u anki marret Sarajevo biex tkun tista' tosserva u tagħmel rapport fuq waħda mill-ikbar problemi li għandna f'dan id-dossier. Għalhekk, bħala rapporter libe, is-Sinjura Fajon se tipparteċipa, anzi se titkellem l-ewwel waħda li titkellmu mbagħad nisimgħu il-Kunsill eh, tal-Presidenza Svediża u mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna Sur President kif inti qed tajjeb din hija kwistjoni taħraq u se nitkellem bis-Sloven fil-preżentazzjoni tiegħi. Grazzi ħafna tal-li tajtni l-okkazjoni li ninkellimkom kollegi rappresentat tal kummissjoni u l kunsill Sinjuri, jiena ippreparajt l-abbozz ta' rapport wara li jiena studjajt ħafna dettal il-kondizzjonijiet fil-Balkani tal-Punent. U rajt ekku miex lesti dawn il-pajjiżi biex nifaċilitaw il-rekwiziti tal-viża. Il u ġejta konklużjoni il-Parlament għandu jaddi biex jaċċetta din il-proposta kif jista' jkun malaj. Għandna fir-rapport kompromess li binna dwaru u li intlaqgħu wkoll mit-tlet shadow rapporters. Nixtieq ringrazzjahom minn dawn it-tlieta tal-aħħar għax-xogħol li wettqu. Aħna fil-kumitat għafid u koll diskutejna din il-liberazzjoni dan suġġett tal-vizas u nista' ngħid li huwa importanti biex wieħed inneħħi il-rekwiżiti għal viżi għal dawn il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għax illum huwa verament diffiċli biex wieħed jimmaġina li hemm ġenerazzjonijiet li jgħixu tant u maġara ta' pajjiżi ta' Slovenja zazah li ma jistgħux laqas ċaqal u minn pajjiżhom. zazah li raw il-familji tagħhom jiġu eh, separati wara l-gwerra jafu ħafna fuq l-Amerika permezz tal-internet, per eżempju, ma ma jafux li ma jistawx imorru, iżuru pajjiżi li anki huma ġara tagħhom. ċittadini tal-Ewropa jafu kemm huwa importanti il-fatt li jistgħu imorru minn pajjiż għall ieħor u nafu wkoll eh, mill-proċedura ta' Salonika rajna mill-proposta tal-Kummissjoni li l-Fajrom, il-Montenegro u s-Serbja għandhom u kol jiġu eżentati mill-vizas. Dan ikun ifisser li minn jannar ta' sena d-dihla jitneħħa l-bżon tal-vizas, ma dan kollu jiena xtaqt nixbilkom l-attenzjoni għal fatt li fl-Ulju, meta l-Kummissjoni publikat il-proposta tagħha kien eh, pajjiż wieħed biss li kien qed jirrispetta l-benchmarks kollha ġifri 100% u il-Bosnija għaliex il-Kummissjoni ma nkludiex il-Bosnija u l-Herzegovina u eh, l-Albanija fir-rapport tagħha. Imma naraw li l-affarijiet nbidlu issa il-Montenegro anzi l-Bosnia Herzegovina u l-Albanija, dak li ġara l-ġimgħa l-oħra, nistgħu ngħidu li anke dawn tal-aħħar waslu biex jirrispettaw il-benchmarks, il-parametri. Wara Mejju nafu li sar ħafna progress f'pajjiżi oħra. Speċjalment għal Bosnia ma' kienx inkluż dan il-pajjiż fl-ewwel fl-ewwel lista jista' jkollna eh, konsekwenzi koroħ għax il-Bosnija se jkun hemm konsegwenzi koro. Jina kif um, il-kom li fil-jim li ġajin jina sejra Sarajevo u nishtiq li nġilura u il-kom li dan il-pajis u kol issa les. Nista nejdilkom li l-progress sar, et joħorġu kol passaporti biometriċi u issa irridu naraw kem eh, il-Komissjoni tkun tista tamel evalwazzjoni mill ġnitu toħroċ rapport ġdijt fuq il- il-Kummissjoni għad baqa għatanda l-possibilità li bidel l rapport taħħa tal-Ulju. L-appell tiegħi huwa wieħed sempliċi ejja nippermettu l Bosnija, l-Albanija li u ukoll eh, l-possibilità li jilħqu tliet pajjiżi l-oħra. Skont il- ovvjament jekk dawn eh, jirrispettaw il-kriterji tal-Kommissjoni Ewropea mhux qed ngħidu li aħna naħfrulhom ċertu affarijiet imma rriduhom li jirrispettaw il-parametri, rridu li dawn jitlu fil-lista bajda ta' Schengen, ġifieri jekk jirrispettaw ċertu kondizzjonijiet. Bekk inkunu qegħdin ma nqodux nitilfu l-ħin nqodu nbidlu daw regolamenti aħna qed nagħmlu appell il gvernijiet ta' dawn il-pajjiżi biex ilestu kemm jista' jkun malaj biex ikunu jista' benefikaw mir-riżultat tajbin. Il-progress sar, imma wieħed ma jistax jinjora lanqas il-kondizzjonijiet sensittivi li jeżistu għadhom jeżistu fil-Bosnia Herzegovina illum stess, sal-lum stess. Għalhekk il-kondizzjonijiet iriġu jirrispettati dawn il-kondizzjonijiet tal-Kommissjoni imma nemmen madana kollu li mhux ta' min inkomplu bil-tensjonijiet f'dan ir-reġjuni għax hekk nieħdu deċiżjonijiet minn ma nqisuhom jista' jkun hemm konsekwenzi koroħa. Din iż-żona tal-Balkani tal-Punent ovvjament dejjem forsi dibati minn ċertu nuqqas ta' stabilità imma aħna nixtiequ li kollox imur sow ir-riforma tista' ssir. Jiena persważa li jekk dan il-Parlament jappoġġja il-rapport jgħin naħseb li kulħadd se jappoġġja inkunu qed nagħtu wkoll messaġġ ċar lill politiċi tal-Bosnija li nkunu issa qed ngħidulhom isma' ir-responsabilità issa hija tagħkom. E, kunu responsabbli għandhom ta' ċittadini tagħkom u naħseb li dawn lesti li jerfaw din ir-responsabilità e, iż-żmien tal u rajna li jiġifieri fir-riformi dawn avvanzaw ħafna f'dawn l-aħħar xhur. Mbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni tal-Kosovo hija differenti minn min situazzjoni tal-Bosnija u anki tal-Albanija. Jiena nixtieq li ikun hemm inizjattiva politika l-22 pajjiż irrekonoxxu l-Kosovo u ħamsa le tal-Unjoni. Ġifri, għalek ma ġiex inkluż fil-mal-lista ta' tneħija tal-viza. Din ovvjament skont l-agenda ta' Salonika minkejja din is-sitwazzjoni il-ċittadini tal-Kosovo ma nistawx inħalluhom jisu eh, qed jiġri xej din is-sitwazzjoni mwera tagħhom. Hemm bżonn li l-Kummissjoni Ewropea ssib mezza biex tinkludi il-Kosovo. Il-Kosovo forsi tista' tibla negozjati ċertu dialogu anki ġifiri fuq il-viżas mingħajr ovvjament ma tkun qed tiġġudika l-istatus tal-Kosovo u ovvjament inti tirrispetta wkoll il-mod kif jażbu għall-istati membri, imma hemm bżonn li niftħu l-bib għal dawn in-nies ukoll. Grazzi ħafna. All right? John, now it's time to hear. Grazzi, signor Faġan, issa ser nisimaw minant il-presidenza Zvediza, signor Ryerstone. Grazzi, Sir President, l-odwa tajba, membri kif diġa għal din il-proposti għaffer importanti u id-deċizjonijiet li ser nadottaw ser jaffetwaw ħafna nies. Fl-ewel ta' jannar 2008 il ftejn tal-Visa Facilitation daħal fisseħ mal-Balkani tal-Punent un bat ftit xur wara l-Kummissjoni nediet dialogu dwar sistema tal-visa waivers u l-roadmap ma, ma dawk il-pajizi. il-fajra mill-Montenegro u s-Serbja leħu il-kriterji jew jider li eh, leħu il-kriterji bħalissa u allura importanti ħafna l-Unjoni Ewropea iżom il-weda tagħha u tiddeċiedi fuq il-waivers tal-viża għal dawn il-pajjiżi. L-ambizjoni tal-Presidenza tagħna hija li nadottaw id-deċiżjoni bejn it-30 ta' novembru u l-ewwel ta' Diċembru fil-Kunsil tal-JHA aħna nisperaw li s-sistema tal-Visa Waiver tibda tapplika mill-ewwel ta' Jannar tal-2010. Fl-istess ħin huwa ferm importanti li nkomplu ninkoraġixxu l-Albanija u l-Bosnia Herzegovina biex jilħu l-kriterji biex huma wkoll jiġu koperti mis-sistema tal-Visa Waiver malajr kemm jista' jkun ġviri dan huwa proċess li miħux finalizzat. L-ura l-proposta tal komissjoni u il-timetable kiew kena namlu tibdiliet gbar għal ftejn bazi kun diffiċli li nżommu ma' timetable li għana ma' kunux nistaw naplikaw il-visa waiver mill-ewel tajannar tal-2010 Naħseb ukoll huwa importanti għalina li nżommu il-kredibilità u importanti li introduċu il sistema tal-visa waiver għal dawk it-tlet pajjiżi li jilħu il-kriterji. Grazzi. Thank you. Now we hear from Grazzi, sa nisimgħu mill-Kummissjoni Ewropea. Is-Sinjura Gogu.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 fil-qasam tal-ġustizzja u tal-affarijiet interni dawn għamlu progress kbir, riformi kbar, imma xorta waħda rajna li baqa affarijiet importanti li dawn ridu jagħmlu. Iġifiri mhux kienet il-kwistjoni biss tal-passaporti kienem fir-raba oqsma Kien hemm ħafna affarijiet li kien għadhom eh, li ma mamlux. Passaporti kienet iktar forsi eżempju ċar. l approċ li għanna s-sanna nieħdu dawn ħar snin, għandek li huma l-passaporti biometriċi. U dan, eh, ovvjament, eh, Eh, il-passaporti biometriċi dan applikaw ċittadini tagħna. Għalhekk l-Albanija u l-Montenegro aħna qegħdin nistennew ir-rapporti eh, formali li għandhom jaslu fil-bidu ta' Ottubru aħna nivalwaw, nistudjaw ir-rapporti bil-miktub imma mbagħad irdu morru fil-pajjiżi sal-aħħar tas-sena ikonna program iktar ċar biex naraw eżattament fil-pajjiżi jekk ir-riformi eh, li jkunu adottaw u verament qed jiġu tradotti b'affarijiet effettivi. Il-Viċi President il-Komissarju Baħo għal fi Strasburg li l-Kommissjoni għandha l-intenzjoni li tkompli bit-tieni parti ta' dan il-proċess li tagħmel l-mutaħħa sabiex tagħmel eh, proposta Jekk l-kriterji kollha jintlaqaw, jekk dawn il-parametri kollha jiġu rispettati, naslu għal fl-2010. Jiena il bira semmejt il-proposta tal-Parlament għal fatt li b'mod effettiv titneħħa jitneħħu rekwiziti tal-Bosnija għal Bosnija u Albanija. U Il-biraħ ukoll jiena qed li l-Kummissjoni għandha dubji tagħha fuq l-approċċ eh, minn banda legali u mill-lat koll prattiku. Jekk tridu li l-Kummissjoni tkun iktar ċara, espliċita u tispjegalkom ċerti affarijiet jekk intom taħsbu li hemm bżonn, jiena nista' nkun iktar espliċita u ngħidilkom għaliex aħna ħadna din l-istan. Il-Kummissjoni urid bitċar li i għandha l-intenzjoni li tagħmel studju biex naraw neħdux approċ speċifiku tailor-made ehm, minħabba situazzjoni li tvarja minn dawn il-pajjiżi sabiex inkomplu dan l-approċ reġjonali biex inneħħu il-rekwizita l-viza f'dawn il-pajjiż f'din iż-żona. Imma nixtieq nirreferi għall-ewwel stadju ta' dan il-proċess. iġifieri li aħna nagħmlu ftehim ta' riammissjoni. Jiġifieri dawk il-pajjiżi li juru l-garanziji Ovvjament din se tkun ukoll kol eh, kondizzjoni anki jekk ġifiri minnħa tal-Kosovo se tkun eh, se tkun xiftejjim unilaterali. Se niqafaw għal-issa, imma ovvjament edaw jekk intom tridu l-istaqsi iktar l-istaqsuni iktar affarijiet. Thank you. A number of members have uh, already... Grazie ħafna. Għaw membri li jixtiequ jitkellmu. Pero nishtiq nfakkarkom li qegħdin f'punt 17 tfadlina 17 oħra sa punt 34 f'din is-sessjoni ġifieri nitlobkom kjoġobkom żommu f'maħkom dan kollu u żommu fil-qosor, kunu konċizi kjoġobkom. Nitlobkom biex titkellmu għal żewġ minuti biss.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 kien hemm ħafna punti li ġab inklużi fir-rapport tagħhom. U ferm importanti u interessanti li aħna naqblu li kollox għandu jsir minn kollox biex eh, naġlu il-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża tal-persuni fir-reġun tal-Balkani tal-Fument għal daqstant irridu nitolbu li d-deċiżjoni tal-Kunsill tiġi implementata u ma rridux nilħu kompromessi ta' mal-benchmarks. Nixtieq infakkarkom li jiena personalment eh, kif ukoll e, eh, qed ikkommetti ruħu għal għal din il-kwistjoni hemm nies eh, bħal dawn il-postijiet ġewwa Sarajevo li għandhom bżonnu dan il-visa waiver. Hemm ħafna nies għandhom bżonn ta' din il-proposta, lura ejjew naġluha għax nies għandhom bżonn amenda sitta bl-asterix tfisser li qed jiena ngħidlek biex tmorru mill-blacklist għal whitelist, ġifieri minn lista negattiva għal dik pożittiva, però il pipu huwa magħluq, ma tistax iġiba l-viża xorta waħda, però jiena natilek minn taħt. Għaliex, Tanja? il ta' edha turi li hija istrument politiku b'saħħtu ħafna nixtieq ngħid li l-awtorità tal-Bosnija li għamlet ħafna progress dan l-aħħar biex tilħaq il-benchmark għal daqstant għaliex issa rridu inneħu din il-pressjoni ferm importanti u nirriskjaw li jkun hemm dewmien f'dan il-proċess tal-liberalizzazzjoni tal-viża li jista' jkun realistament maġġel ħafna. Dan ifisser li jkun hemm rapport tal-Kummissjoni fir-rebbija u wkoll niftħu il-frontieri sas-sajf. Għalfejn għandna bżonn din l-asterix. Aħna Għanna valuri, għanna kriterji u ma rridux naħbuhom dawn. Għaliex aħna nagħtu każ ta' dawn in-nies tal-persuni mill-Bosnia, mill-Albanija, mill-Fajra, mill-Montenegro, nispera tanja, nispera tanja li nistaw nsibu kompromess u nirnexxinna nagħmlu dialogu. Grazzi, Sir President. Grazzi, Signora Lotford, kjoġbok. Jena xiftit konfuza mi rigward ta' dak li għadni kem smajt, jena rapporter eh, għal uh, lafet. U ma fimx eżattament li s-sinjura Bilt kienet t-soċja ruħa mill-istruttura kollha li minn li xedaw kollha kienu f'temu dwara. Pero il-bira flafet fej kienem maġġoranza kbira ta' appoċ għal struttura similari xi ftit differenti minn dak li ġim semmi u inkluż ukoll minn membri tal-PPE bħal pereżempju s-sur Passalt is-sur Pak. U f'dan dan kien fih dan l-iskop ta' regolamentazzjoni preżenti li huwa differenti milli jkollna regolamentazzjoni issa u mbagħad regolamentazzjoni oħra iktar tard. Nispera li l effetti kull l-istess, ir rizultati kull l-istess ħadd ma jrid jagħmel divalwazzjoni tal-benchmarks u s-sinjura għamlet dan ċar ħafna. Ma rridux nimminaw il-Kummissjoni lanqas għal daqstant l-istruttura tal-sinjura nappoġġjaħ għal huwa tajjeb, però l-implementazzjoni essaċ tal-visa waiver tal-Bosnia u tal-Albanija jiddependi ħafna fuq l-assessjar tal-Kummissjoni. Naħseb li qegħdin jagħmlu evalwazzjonijiet ta' qabel qabel l-aħar ta' tas-sena għal pajjiżi tal-Vant, però dak jista' jkun li jwassal jew ma jwassalx għal eh, għal dan il-għan. U koll rapport mill-inizjattiva tal-istabilità Ewropea u interessanti ħafna però ikolli ngħid li irrelevanti għaliex l-assessjar tagħhom m'għandux jaqsam. Huwa l-assessjar tal-Kummissjoni li huwa importanti. Jiena naħseb li hemm xi nuqqas ta' ftehim fir-rigward ta' din l-asterix fil-emenda. Però nistgħu niddiskutu dan iktar tard għaliex għandi biż minuti. Jiena ma fimċ minn ħata l-Kommissjoni jew il-Kunsill x'inhu x'inhu ma l-oġġezzjonijiet tagħhom eh, fir-rigward dak li qed jiġu diskussi. Ma nistax nifhem xinu ma dan programmi legali li hemm. Il-proposta tal-Kummissjoni kienet diġà fisseħ fl-ewwel stadju għaliex tgħid li l-Maċedonja diġà kwalifikat u qed nistennew is-Serbja u l-Montenegro biex jikkwalifikaw ukoll u dan ser ikun sa Novembru. Allura, x'inhija l-oġġezzjoni bażika għal tielet stadju ta' dan ir-regolament? U koll jina smajt il-kontribut tal-presidenza li tider li edha tajt li l-approċ tana minna tal-parlament ifisser li l-Unjoni Ewropea mux ter iżomma timetable ta' jannar tal-ewel ta' jannar għal dawn it-tlet pajizi, għal visa waiver ta' dawn it-tlet pajizi. Ma nistax nifhem da, għax isna qed ngħidu li jekk aħna qegħdin nippruvaw nimplementaw il-Bosnia u l-Albanija qed nippruvaw inxeklu milli indaħluha għal pajjiżi l-oħrajn, però dan mhux minnu. Naħseb li qed biżejjed. Naħseb li l-koll naqblu mal-Kommissjoni ma nis naħseb li l-iktar ħaġa importanti hija li nagħmlu spotlight fuq l-awtorità tal-Bosnia u tal-Albanija u ngħidulhom Tajjeb, edha mek u tista' titħol fisa meta eh, il komissjoni tagħmel l-assessjar tagħha għal daqstant iċ ċittadin dawn il-pajjiżi jistaw jistgħu pressjoni fuq il-gvern biex jaġġel il-proċess biex ikun hemm implementazzjoni prattika. Naħseb li hija sitwazzjoni fejn jirbaħ kulħadd. U ma nistax nifhem l-oġġezzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi, Sinjura Ernst, ek joġbok. Point of order? Grazzi, Sur President, jena naħseb ikun utli kiku il-Kommissjoni tispjegalna u tikjarifika li s-Sinjura Latford il-konsegwenza eh, eh, legali u prattika ta' dik l-asterix. Il-Commission? Il-Kommissjoni? Tixtieq tikjarifika? Però jkjoġbek fil-qosor. Flatte, de la Fil-qasar, fil-qasar ħafna jahna verament sodisfatti b'dan l-appoċ tal-parlament jina nistannejt li x-xogħol qed nagħmluh ma' esperti veru tajbin fil-qasam. Issa, fuq, fuq l-aspetti legali nerġa' nsemmi xi ħaġa fil-qosor. Wara li rajna rapport tal-Parlament il-parlament il-parlament jid jiproponi li hu deċiżjoni issa għal ħames pajjiżi u jipposponi għal żewġ pajjiżi l-oħra jipposponi d-deċiżjoni sakemm il-Kummissjoni terġa' toħroġ rapport. Il-rapport mhux problema l-Kummissjoni terġa' tagħmlu ma dana kollu eh, Ovvjament, hemm l-Istati membri wkoll imdaħlin fil-preparament ta' dan ir-rapport biex il-Kummissjoni tagħmel l-evalwazzjoni u tippubblika r-riżultati. Dan mandu xejn x'jaqsam ma' deċiżjoni li se jieħu l-Kunsill jew inkella kodeċiżjoni bejn il-Kunsill u l-Parlament. Iġifieri, intom taħsbu li Eh, jekk il-Komissjoni tgħid mal-Albanija mill-Jannar tal-2010 neħħu il-viża mal-Albanija u timmaġinaw eh, Eh, x'jiġri fil-ambasċati, fil-konsulati li jieqfu jagħmlu dawn ix-xogħol li jagħmlu biex joħorġu l-viżas. Dan huwa kompitu tal-Istat membri mhux tal-Kummissjoni, ġifri ma nistax naqbdu niddeċidu kif ġipu l Issa, x'kien ġara fil-2001 meta kien hemm il-Kasta Rumanija? Il-Kummissjoni kienet għamlet ir-rapport ma kienx daqshekk dettaljat eh, meta qablu ma dak li qed nagħmlu issa, imma meta l-Kummissjoni kienet għamlet ir-rapport bdow, kien hemmhekk meta bdow id-diskussjonijiet, diskussjonijiet li kienu ħadu fit-tul. Umbat, ovvjament, inħareġ regolament li kien eh, jitratta il-fat li l-viza siġu mneħħija. Għalek, Jiena xtaqt ninfemkom il-konsekwenzi bta' il-Kommissjoni tiddeċidi i li jitneħħu il-viza. Din mhuwiex responsabilità tal-Kommissjoni li tagħmelek għax mill-għada jridu jieqfu jaħdmu l-konsulati. Ernst, żewġ minuti. Tajjeb, biex eh, nkun onesta ma nistax nifhem eżattament x'inhi tgħid il-Kummissjoni għaliex ir-rapport jitkellem dwar prospetti, prospetti ċari, mhux qed nitkellmu dwar affarijiet tekniċi hawnhekk qed nitkellmu dwar affarijiet politiċi, kwistjonijiet politiċi dwar reġjun fejn hemm ħames pajjiżi li għandhom storja, għandhom sfond u għal daqstant huwa ferm importanti li nipromuovu eh, unità u dan japplika għal Bosnia Herzegovina u ovvjament għal Kosovo. Dan jagħti lok għal eh, manuvri biex bekk inkunu nistgħu ninkoraġixxu żvilupp f'dawn il-pajjiżi biex bekk il-benchmarking ikun jista' jiġi segwit. Jiena daqstant nappoġġa din il-proposta u biex ikun onesta Minix edun nara l-problemi li għet jissem il-Kommissjoni sa' kem kienem xaġa li ma' fimtiex. U kol jena naħseb li huwa ferm importanti li ninvolvu l Kosovo għawek u nofru prospetti u nuru li aħna għanna rida li nitrattaw din il-problema għaliex naħseb li huwa importanti għall iżvilupp ta' dan il-pajjiż. Għal daw kolla li għandhom problemi, x-problemi, hemm riassikurazzjoni test li l-istat tal-Kosovo miħux imsemmi fil-rapport, nasab li għadin xi ħaġa importanti politikament, mhux biss teknikament. Hija importanti għal dan ir reġun jekk nitkellmu dwar soluzzjoni iktar wiesa reġjun bi stadji differenti għall-implementazzjoni. Grazzi, is-sur Brons għal żewġ minuti. Jekk il-vizas għom xiktar meħtieġa minn dal pajjiżi x'ċek se jisiru meta dawn il-pajjiżi joħorġu mill-pajjiżhom u jerġgħu jidħlu. L-ebda minn dawn il-kondizzjonijiet ta' lista ta' Schengen jidhru ma qed jiggarantixxu dan għaliex dawn huma qed jikkonċernaw migrazjoni minn pajjiżi terzi. Issa jidher li persuni li qegħdin jitlu mingħajr il-viża jista' jkun ma jitħallewx jaħdmu bot legali fl-Unjoni Ewropea u ma jkunx hemm wisq li jipprevenihom milli jaħdmu fil- fil- fil-black economy u jistaw u kol jispiċaw f-situazzjonijiet għzira ħafna bħal per eżempju esploitazzjoni dak li konna għedin nsemmu il-bira. Grazzi. Thank you. Now, Mr. Busutil.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 Wara li smajna l-aħħar spjegazzjoni minn naħa tal-Kummissjoni m'hemmx possibilità li s-suġġeriment li qed tresa il-rapporter jista' jsir għaliex dan huwa ċar ħafna mill-ispjegazzjoni li tatna l-Kummissjoni u għal daqstant aħna rridu noqogħdu fuq il-Kummissjoni f'dan ir-rigward. Dan ma jneħi xejn mill-importanza politika li aħna qegħdin nagħtu lil dan ir-rapport, dan id-dossier, ikolli ngħid li jiena naqbel bisħieħ ma' Sinjura Koretz Bilt f'dan ir-rigward kif fil-fema tiegħi ir rapport qed jgħidilna iva aħna qegħdin impoġġu dawn il-pajjiżi fuq il-lista pożittiva ġifieri m'hemm bżonn ta' viża, però xorta waħda għandhom bżonn ta' viża. U dan iġġelni naħseb xem ħażin għaliex dan miħux il-messaċ tajjeb li għanna nibatu. Din hija xi mod ta' kif l-om, inti m'intix fuq il-lista li għandek bżonn viża, però fl-istess xorta bżonn għandek bżonn eh, eh, viża. Din hija xi kontradittorju, x'tip ta' soluzzjoni hija din? Din xorta qiegħda tmur kontrina fl-aħħar mill-aħħar. U fid-dawl tal-ispjegazzjoni ċara tal-Kummissjoni jiena naħseb li għanna nerġaw nevalwaw il-pozizjoni tagħna u jekk forsi rapporter tismani ta' tikasi forsi nkunu nistaw nevalwaw mill-ġdid il-pozizjoni u nsibu uh, tri alternativa aħna maħniex xejn viċin għal approċ alternativ, però dan it-tip ta' approċ jidirli li kif qalet il-Kommissjoni biċar illum miewx tajjeb, miex se taħdem tajjeb. Grazzi, Sur Bonds. De Partij voor de Vrijheid is tegen afschaffing van de visumplicht voor de westelijke Balkan. Il pajizi pal per eżempju is serbia il macedonia montenegro xorta wahda għat għandhom ħafna kriminalità organizzata u korruzzjoni. Ma ttallimna xejn mill-mitħul tal-Bulgarija u tal-Rumanija fl-Unjoni Ewropea? issa qed intatu uh, uh, possibilità dawn il-pajjiżi li jitru fl-Unjoni Ewropea wkoll. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar pajjiżi bħal Bosnia u l-Albanija. U ma nistawx ma naqblux iktar minn hekk. Ħanidilkom għaliex. Għaliex eh, fil-Bosnija il-mexxejja tal-Musulmani Bosnjaċi jridu jkun hemm il-liġi tax-xarija fil-Kostituzzjoni. U intom tridu tneħħu il-vizas, din hija xi ħaġa li ma tagħmilx sens. U kol il-Bosnija hija safe haven għat terroristi iżlamiċi. U ikolli tajt li għandek bżonn tindirizza din dan l prosta ta' u twafqu din il-visa waiver. Għaliex mhux tajba. Gantz? No? Ah, yeah. Excuse me, Mrs. Gantz. Skużani, Sinjora Gan. Grazie. Grazzi, President. jina unek nixtieq nitkellem, qegħdin nitkellmu dwar l-istabilità ta' din ir-reġjun. U din hija ħaġa importanti ħafna mill-perspettiva Ewropea, importanti li nżommu l-istabilità. U waħda mill-istrumenti biex dan namlu huwa li dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jimxu il qudiem lejn is-sħubija Ewropea u jkomplu bir-riformi tagħhom. U parti minn dan it-triq hemm l-eżenzjoni tal-visas u dan huwa pass il qudiem importanti dina hija kwestjoni politika, mhix sempliċiment kwestjoni teknika, ma nistax hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-pajjiżi li jżomm ma' kondizzjonijiet li poġġejnilhom dan huwa kondizzjonijiet importanti ħafna. Ħaġa oħra. F'din ir-reġjun hemm ċertu tensjoni. Jekk il-Bosnia Herzegovina ma tkunx mal-pajjiżi li namlu l-eżenzjoni tal-viza dan ħajżid it-tensjoni fir-reġjun. Għaliex nafu, per eżempju, inti għandek bnidem li għandu passaport kroat u serb li m'għandhomx bżonn viza, mbagħad parti mill-popolazzjoni ta' dan ir-reġjun ħatkun eskluża. Għalhekk aħna għandna responsabilità politika u li m'għandniex ninsewa u dak li rridu namlu u nisħu huwa li malajr kam jista' jkun jintlaħqu l-kondizzjonijiet sabiex dawn il-pajjiżi jkunu jistgħu jilħu daw il-kriterji li għamilna aħna. Signora Kale. Thank you. I didn't really understand the Grazzi, jiena ma fimx ħafna risposta tal-Kommissjoni fil-rigward tal esterix u l-emendem il-Parlament uh, għaliex dawn minn ħata misfaġan per eżempju ma juru lebda dati ta' meta għandu bżon ikun hemm kondizjonalità. Għal daqstant jiena ma nistax nifhem eżattament kif dawn l-asterixes jistgħu jagħmlu proċeduri aktar maġla. Nixtieq nkunu nafu għaliex il-Kummissjoni hija daqshekk kontra din il-proposta li tinkludi il-ħames pajjiżi kollha tal-Balkani. Palissa il-Maċedonja hija l-unika pajjiż li qiegħda tilħaq il-benchmarks meħtieġa u allura ma nistawx nifmu għalfejn qegħdin jagħmlu differenza bejn is-Serbja u l-Montenegro u l bosnia u l-Albanija. Nistawx nifmu ħadin, però kuntent li nisimgħu dawn l-argumenti. Però sissa xejn madu ċar. U t-tieni domanda. X'inhuma ir-riżultati preċiżi ta' din il-proposta mill-Kommissjoni mingħajr l-emendi tal-Parlament mis-Sinjura Faġan fil tal-Kosovo. Ġifiri, kif ser ikollu effett dan fuq il-Kosovo? X'riżultati ser ikun hemm? Nixtieq nkunu nafu dan, grazzi. Is-sur Sobo. Le? Tajjeb, mela, issa ser nieħdu reazzjoni minna ħata rapporter. Grazie President, jina sempliciment xtaqt nitkellem biex irres nuri li għandi riserva. Id-delegazzjoni Spanjola tal-EPP ma tistax taċċetta l-emenda li hemm eh, dwar il-Kosovo kif inhi infasla. Thank you. Grazzi. Issa ser nieħdu reazzjoni mir-rapporter. Signor Faġan, grazzi. Sir President, grazzi għal kontributi kollha tagħkom mill-Kunsill Kummissjoni u l-membri l-kollegi. L-ewwel net nixtieq ngħid għal darb'oħra li hija responsabilità politika tagħna tal-Unjoni Ewropea li nibatu messaġġ politiku b'saħħtu lil pajjiż kollha tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Ponent. Jiena kontenta li edanara nara li għaw ftejim biex naġlu il-proċess tal-visa liberalization għal pajzi kollha tal-Balkani tal-Punent. Jina u kol xiftit sorpriza li qed nara eh, rapporter mill-PPE li ma jaqbilx eh, ma dak li diskutejna fir-rigward tal-Estekterix għal Bosnia u l-Albanija. Ikolli najt li aħna konsultajna l-avukati tal-Parlament Ewropew b'mod uh, mhux uffiċjali eh, li konna nagħmlu l-abbozzar tar-rapport U xorta waħda għadni mhux qed nifhem x'inti il kummissjoni ma nafx eżattament kif jista' jkun ikkonna din l-asterix aħna nistgħu nerġgħu insaqsu l avukati b'mod formali u nippruvaw insibu teknika biex nżidu z żewġ pajjiżi. Aħna lesti li nagħmlu dan b'kooperazzjoni mal avukati mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Issa biex nirrispondi l kollega tiegħi, jiena nixtieq ngħid li jiena sorpriża għaliex din hija miex ħaġa ġdida din dan li qed jagħmel il-Parlament Ewropew. Aħna konna diġà smajna li l-Komissjoni li għalet li privaw ma jużawx l-Asterix sa mill-2001 um, mill-whitelist meta kienem il-Rumanija, pero bat għamlu eċċezzjoni tlet snin ilu. U issa naħseb li rapporter għadu kem talaq mill-kamra. U din hija opportunità li il-microstates ikunu jistaw jivvjaġġaw minajr il-viża. Jiena naħseb li xorta nistgħu nsibu soluzzjoni jekk nikkooperaw mill-qrib. Jiena qed nispera li jkollna kooperazzjoni mill-qrib mal-esperti eh, u mill-EPP u s-Sur Spakro mis-Sinjora Spavodo mill-grupp politiku tiegħi. Nixtieq nenfasizza wkoll għal darba oħra li l-emenda li qegħdin nipproponu hija fil-fatt emenda biex tagħti inizjattiva politika u naraw kif insibu mod li indaħlu lil Kosovo fil-proċess tal-visa liberalization. Ġifiri mingħajr l-ebda preġudizzju tal-status u nirrispetta l-pożizzjonijiet ukoll tal-pajjiżi. Jiena naħseb li aħna fil-prinċipju fil-gruppi politiċi naqblu fuq dak il-test. Grazzi. Korazza Bilt. Is-Sinjura Karzabilt, grazzi President, grazzi Tanja, sempliciment xtaqt najt illi fil-fat Iva. Għanna ta' politika kbira, specialment minħabba situazzjoni attwali fil-reġjun. Kif għalu l-kollegi mill-Ungarija u koll għalu l-istabilità ma nix nqarqu bijom aħna li l-Bosnijaċi għanna responsabilta u jekk joġobkom isimawni ġandi xnejt sekonda biss għanna responsabilta politika biex najdu l autoritajiet Bosnijaċi għamlu xolkom irranġaw l-affarijiet ta'kom aħna jdejna miftuħin nilqawkom pero l-kondizjonalità essenzjali m'għandniex eh, naħbuha din hija responsabilità tagħna. Grazzi. Mrs. Lutford, any further comment? Signora Lutford, għana jiena kif nifhem dawn l-asterisks. U tajta, u tajt fl-axħar. Anzi le, qed naqra il-verżjoni l-oħra tal-komitas. Imma din tajt li l-eżenzjoni ta' mir-rekwizit tal-vita hija todbis għal dawk li għandhom passaport biometriku hija kondizzjonalità individwali u mhux statali dik statali qiegħda fid-dokument nifsu tar-regolament fil-premessi jekk mhix sejra żball. Fejn tajt li l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li taddi stat minn kategorija għal ieħor jgħaddik biss li tagħmilha possibbli. Nada billi hawnhekk qegħdin insiru daqsxejn oqda fuq din l-asteriska xejn. Forsi rridu niċċaraw daqsxejn l-affarijiet fil-laqat li ħajkolna ma' shadows eżattament fejn jinsabu il-problemi. Forsi jista' jkollna wkoll xi lingwaġġ ħarira differenti fuq il-Kosovo. Illi huwa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 illi għanna ninkludu għadin. Nibdew dialogu fuq il-vizas, nibdew il faċilitazzjoni tal-viza u dħul naddu ngħaddu lilin. Naħseb illi diffiċli ħafna għalina biex insibu lingwaċ illi huwa politikament tajjeb. U jekk permettu li Sur Bronze. Ir-Renju Unit mhix f'Schengen, jiġifieri dinha ma tapplikax ir-Renju Unit u mandax taqsam xejn laqas mal-immigrazzjoni għabiz dwar ivvjaġġar, imma ma naħsibx li għandi nippretendi li jkun jafu dal-affarijiet. Imma naħseb illi nistgħu naqblu fuq xi ħaġa għaliex maħniġ daqshekk il-boss minn xulxin, għonek għaddin nitkelmu dwar strutturi legali u ma nistax nifem għalfej, ma nistax eh, insibu pozizjoni komuni. Final comment by... Yes, just to conclude, thank you, Miss La... Iva, biex nikkonkludi, grazzi li l-baronessa Latford jena nishtiq nisħa għal tmim ta' dan id-dibattitu li kien tassew utli għalina illi jiena kontenta ħafna li naqblu illi fjannar ħanneħu il-viza għal Macedonia, Montenegro u Sebra. Imma imbagħad aħna qegħdin nipproponu issa li natu l-istess pożizzjoni, l-istess possibiltajiet lil Bosnia u l-Albanija. Imma dejjem bil-kondizzjoni illi em, Eh, iżommu l-kondizjoni, jimxu ma' kondizjoni jitri tatom il-kommissjoni, maħnix għadin nintu għam xie rigal għawnek, rridu jaħdmu għalih, dan huwa messaċ politiku u jiena niġi minn dan ir-reġjun u importanti ħafna dan għal daw iż-żewġ pajjiżi rigward il-Kosovo jkolli nżid illi rridu nippruvaw nsibu soluzzjoni kif inkopru din il-black hole illi għandna. Thank you. We all know that... Uh, Grazzi. Been proposed for October the 7th. Il-skadenza l-emendi jgħat għal 7 ta' ottubru u mbagħad għal 15 ta' ottubru. Iġifieri nippruvaw insibu soluzzjoni għal kulħadd. Nirringrazzjaw tal-li d-xedu rapporters u rapporters ħajabbozzaw dan il-ftejim u komplu bil-punt li jmiss. Iva, kommissjoni tixtieq intervjeni Veru? Mela fil-qosor ta' jekk joġbak. I will be laconic, eh? Reprend uh, alors répéter Mela, ħanerġa' ngħid għal darbohra il-fatt li aħna qed nipproponu din l-emenda biss għal-Balkani l opinjoni tagħna turi l-importanza politika li qed tinata lil dan ir-reġjun, l-importanza wkoll li rridu nuru bsa biex nżammu din il-koerenza reġjonali. Ħana mel ftit punt fuq differenzi għax xaħat ħadd saqsal dan għal nkontu għal progress fil bosnia Dan mandu xaqsam xeja eh, mal-passaporti, mal-fat li memx passaporti biometriċi. Em affarijiet oħra li jridu jintlaqaw. Per eżempju, il-liġi kontra diskriminazzjoni. Hemm bżonn li jkun hemm ukoll il-liġi dwar il-border management dawn l-affarijiet ċari għadhom għadna ma sibniex eh, ma laqnijomx. Eh, mux qed nitkellmu li si tisa eserċizzju ta' xi jumej fis-Serbja l montenegro Aħna l-istudju tagħna l-Albanija u l-Bosnija se jkun itwal. Fuq mm, il-vizas u l-microstates li diskutejna l-bira, il ippermetu li ngħid li l-kuntest hawnhekk huwa differenti kompletament. Għax dak li qegħdin naraw minn mill-lat legali eh, li jista' jkun ta' problema hija li għalina deċiżjoni aħħarija, ġifri meta ngħidu li l-viża titneħu minn tali u tali ġurnata dan irid issir wara li jkun hemm proposta ta' kommissjoni ma' deċiżjoni tal-Kunsill. Imma il fuq il-microstates il-Kummissjoni kienet proponiet il-Kunsel fl-ħar tal-2006 il-proposta tagħha li ġiet riveduta u adottata dawn il-microstates tpoġġew fuq il-lista pozittiva sakemm ovvjament e siru il-ftejjim tal-komunità fuq il-viża imma Da mhux affari tal-Kummissjoni tal huwa l-Kunsill li huwa responsabbli għal dawn tal-aħħar. Irridu noqogħdu attenti eh, eh, mill-perspettiva legali tal-affarijiet. Il-Kummissjoni tagħmel in-negozjati ma' l-Kunsill jiddeċiedi. Grazzi. Grazzi, da kollox għalissa l-punt tal-aqni. Nkomplu bil-punt numru 18 issa dwar il-prevenzjoni u il- ta' konflitti tal-ġudizzjoni ta' proċeduri kriminali. Għawnek għanna il-rapporter li hija Sinjura Renate Weber. Middera miex għawnek u għalek naħseb illi minn floka ħat t-tkellem Sinjura Heinz Bleschet. Iva, mela l-ewwel nett nixtieq niskuża ruħi fissem ir-rapporter għaliex ma stax kienet hawnhekk kella problema ta' saħħa l bieraħ qiegħda l-isptar, però issa aħjar, però ma kien kienet tkun hawnhekk. Għandi kumment speċifiku fuq it-tieni kompromess għal dejja jaqblu illi data sensittiva għandha tiġi trattata b'ħafna attenzjoni. Nafu però l-skambju li t-sir bis jekk ikun relevanti fil kas relevanti. Dana skont 997 jgħat fil premessa numru 18. U għalek, imbagħad it-tieni kompromess ma jistax iġi appoġġat. u għalek, għan votaw kontra t tini kompromess. Thank you. We're going to hear now from the Grazzi issa ħan nisimaw minn il-Presidenza le. Mela ħan votaw. elettroniku sewa. Eh? We're gonna give it a try. Niprovaw? CD electronic or not? No, no, no. no. Let's check with the first paragraph. Well, we're going to vote the text. Ħanivvotaw fuq dan id-dokument paragrafu 5. Menu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Premessa erba favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Premessa seb le le mela rridu nikkontrollaw. Niverifikaw b'mod elettroniku Okay. Is it working?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 Le, mux għat taħdem. Le, xejn. Then, then we... Then we're, we're going to vote and count those who couldn't vote. Mela, issa, ħanoddu lil dawk illi ma, ma, jistax jivvota b'mod elettroniku sewa, ma ġiet d-dittit, sur ma stela kellek xi problema. Atan. U, vota kontra. Jiena u kol kontra, l-karta tijem miex għed taħdem. Ma zewġ voti kontra, senjur. Għanna t-nejn Karta tijem miex taħdem, laqqas. Erba voti kontra. 13 kontra, 29 kon favu xart għaddit. Recital 8. Premessa tminja. Amendment. Amenda numru 2. Who is in favor? Favur. Kontra. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru tlieta. dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru erba. favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 23. Favur. Kontra. Għaddit. Anzi, anzi, estazzjonijiet kħedġo. Le, għaddit ċajta. Emenda numru 5. Favur. Kontra. Kontra astensjonijiet ikonna nivverifikaw b'mod elettroniku. Eh, mela, ħanivvotaw fuq amenda numru 5. Now, the vote is, the vote is open.

One member for Aldi is Aħna membru tal-Alde li qed jivvota favur u żewġ membri tal-IPP qed jivvotaw favur. Le. Irridu nirrapportu l-votazzjoni. Bizna kwota mid-dera, ħana rġaw nibdew. Mill-bidu. The, the vote is open. Votazzjoni miftuħa fuq emenda ħamsa. Now. Now. The vote is closed. Votazione maluqa. Naraw. se ma setax jivvota? So it's... Ġifiri l-emenda ma ddiċ. Compromise amendment. Emenda ta' kompromess numru wieħed, dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Ħajkonna nivverifikaw mod elettroniku. Sawa nibdew mela bil-vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa.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 Well, the <laughs> machine, make it clear. The machine says that there is a How do we get it clear? 25 in favor. 25 favur, 26 kontra, imma middera għanna. Jidder li għanna vot. Skont verifika elettronika jidder li għanna persuna mill-EPP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 Astenzjonijiet. Ħja nerġgħu nikkontrollaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Oh, amendment. Amenda 24. Favur? Dak kontra. Ditch, ma ditch. Emenda numru 7, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 2, dak favur. jew kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Għaw xaħti li verifika Sewa, mela, jenna ċekja. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda numru 8, dawk favur. Dawk kontra. Għaddit. Amenda disa, dawk favur. Kontra. Iridu niverifikaw. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 10, dak favur. Kontra. Għaddit. Emenda 11. Le. Withdrawn, okay. Okay, amendment 25. Amenda 25, dak favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Amenda ta' kompromess numru 3, dak favur. Kontra. Addit. Emenda mela numru 13 issa, favur. Kontra. Għaddit. Emenda 14, dak favur. Kontra. Aħjar niċċekjaw. Emenda 14. Il-votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit. Emenda 27. Favur. Kontra. Tidder li maddit. Emenda tu kompromess numru 4, dok. favur. Kontra. Għaddit. Amenda numru 16. Favur. Kontra. Astenzjoni taddit. 17. Favur. Kontra. Astenzjoni taddit. 18. Favur kontra nitċekja. Fuq 18. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 29 dok favur kontra. Fidel li ma ditx. Xtaħzbu nċekjaw. Namlu verifika mela elettronika. Votazzjoni miftuħa. Fuq amenda numru 29. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Emenda 19. Dok favur. Kontra. Adottata. Emenda 20. Favur. Kontra. Neverifikaw. Emenda 20. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Maddiċ. Emenda 21 dak favur. Kontra. Addit. Amenda 30 favur. Kontra. Attenzjoni ta' d Issa nivvutaw eh, fuq Issa għanna l-vot finali, vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Grazzi.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 Point of order, Signora Skeller, even the point of order għall-emendi tal-budget. Ikolli bżon kjerifika l-emenda numru 2 dwar kooperazzjoni bejn UNHCR Frontex għalix għanna miex ċara min ħajkollu aċċess tal-informazzjoni għallima ma informazzjoni. Fil-Ġermana għanna li l-Aġenzija jkollha aċċess għall-informazzjoni rilevanti għanna nżib li kollha naqblu li tkun Frontex li tħusem fl-attivitajiet kollha ta' l-NHCR. U għanna bżon daqxajn insomma kjarifika fuq dan dal-ewwel punt, it-tieni punt dwar iċ-ċarezza fuq din dan id-dokument dak li hemm fl-emendi orali hawnhekk fl-aħħar tal-istess emendi għandna miktub li dawn idu jsiru għabbażi ta' każ b'każ. Issa dan mill-li jidher huwa bazzikament il-dokument meħut mill-linji gwida fuq il-kooperazzjoni bejn Frontex u l-UNHCR fejn ukoll għandna miktub il-kooperazzjoni li tkun ta' b'kas, b'kas u m'hemmx miktub però x'kas xifisser u jekk il-UNHCR tistax tipparteċipa jew le u min jiddeċidi x'kas u grazzi. Yeah, I see, I, see, I see the point. I think it relates, it relates to the Aha, nifemx għattajt, donnu għadin niskalmu fuq emenda tlieta ta' sur Buzzotti li ġifiri jiena li li għaluli illi jahjar naqsam il-pozizjoni ma' kullħat jekk emenda numru tlieta tiġi adottata, emenda numru 2 ta' sur Tavares tkun biss il-parti li hemm fil-kummenti li tgħaddi għal votazzjoni bħala addizzjoni b'amenda orali. Votaw fuq amenda numru 3 ġifiri Umbat, skont il-rizultat tal-votazzjoni ta' emenda numru 3, emenda numru 2 nivvotaw fuq abadizzjoni ta' emenda orali.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 Signora Keller, Tlobtuna daqxajn ta' ċarezza fil-verżjoni ġermaniza dwar amenda numru 2 ta' Sur Tavares. U milli jidher id-deċiżjoni fuq il-din il-case by case basis tittieħed mill-partijiet interessati li huma involuti f'kull operazzjoni tal-Aġenzija Frontex. So, let's proceed to the vote of the draft report. Inkomplu mela fuq bil-votazzjoni. Point of order, Signora Heads. Grazie, President. Jena naħseb illi jeżistu wis, għaw wis nis jippassiġġaw u awlem mal-kamra u jippassiġġu jitom waqt il-votazzjoni. Għedilom daqxejn biex joqdu kwieti ħalli nifukaw fuq ix-xogħol li għandna. Iva għandek raġun. Mela, il-votazzjoni, emenda numru wieħed, da favur, Da kontra, Għaddit. Amenda numru 3. L-ewwel parti. Dawk favur? Kontra? Għaddit. It-tieni parti. Favur? Dawk kontra? Għaddit. Sur Bazzettil. Iva, grazzi. Qabel ma nivvotaw fuq emenda numru 2, President, nixtieq ngħid li l-IPP lesta li tappoġġa din l-emenda bil-kondizzjoni illi tkun addizzjoni għal emenda tlieta kif għadha kif ħabbajt inti imma anki jekk l-aħħar klim li għanna on a case by case basis nibdluha minn flok u ngħidu where necessary. Mr. Rui Tavares. Okay. Uh, eh, I... Sur Tavares. Iva dina hija żieda. Dina ġifri ma tħux il-post ta' xi dokument xi parti oħra, però nixtieq li jkollna votazzjoni maqsuma fuq l-emenda u l-parti l-oħra li ġiet proposta fuq il-awareness necessary. Do you agree? Taqblu?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 għanna votazzjoni maqsuma issa, ġifiri jekk it-tieni parti ma tiġix adattati. Xiġri tieqaf ma' activities full stop. Sawa kull każ. Iva. Issa ħan vota fuq it-tieni parti li tajt where necessary dak favur. Kontra. Għaddit. Emenda numru 4, emenda orali. Favur. Kontra. Għaddit. Emenda numru 5, dak favur. Kontra. Għaddit. Emenda numru 6, dak favur. Kontra. Għaddit. Għanna point of order ta' Sur Buzutil. Iva, grazzi President. Qabel ma nivvotaw fuq amenda numru 7 jina nixtieq nressa amenda orali illi tpoġġi dawn il-klim li ġejjin wara il-klim li għanna fil-parentesi. Ġifiri wara il-parentesi najdu or to existing legislative provisions and initiatives set up by member states. Mbagħad il-paragraf il-kompli kifinu, inhu. l-emend orali tiegħi. So we're voting on the amendment with the oral amendment. Mela ħan votaw fuq l-emenda bl-emenda orali li għadu kif ressaq Sur Buzutil, Sur Jakolino. Aħna din eh, l-emenda tal-fano, eccetera, konna ċittajnija għax konna nasbu li tkun aħjar anki wara l-esperienzi li tal-istati membri tal-passat hemm dan il-kontrast eh, u kol dawn jafu eżattament xi tfissru l-problemi tal-kriminalità organizzata u l-eżempju tal-Italja fej aħna għanna entità waħda li tiġġielet il-kriminalità organizzata qed nitkellmu fuq iktar minn 4 biljun ta' euro għal patrimonju ukoll. U meta wieħed rajna wkoll l-ammonti ta' xi design miljun ta' euro tajjeb li wieħed jirreferi għal liġijiet li eh, meddeċidaw stati membri fuq abbażi tal-esperjenza li jkunu kisbu f'dan ix-xogħol matul is-snin. Grazzi ħafna dan jidher li li huwa xi ħaġa tajba li nikkupjaw. Grazzi. Grazzi, nista s-sur Buzzottija ġa prezenta għanna l-emenda orali, għallin nkunu nafu zatan fuq xadin nivvotaw. Ivan, najda, orrit. Right.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 taw kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Mela, issa n-votaw fuq l-opinjoni, l bosta opinjoni kolla kemmi, dok favur. Le, dina l-votazzjoni elettronika, eh? Mela, votazzjoni elettronika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Process għaddit u 39 favur. Grazzi.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 Okay. Thank you. Let's proceed. Let's proceed. Tajjeb, ejan komplu. Issa ser namlu blok. U dan huwa blok ta' ftemiet li diskutejna l-bira bejn il-Komunità Ewropea, il-Mauritius, il-Barbados, St. Kitts, Nevis, Bahamas u Antigua Barbuda fuq il-visa waivers. Aħna ser nibdew nivvutaw fuq kull ftejim għalih separat u ser ikonna vot doppju fuq kull ftejim. L-ewwel fuq il bot tar-rapport u mbagħad fuq l-aħħar vot finali. L-ewwel, punt 20. Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Mauritius fuq ix-Short Stay Visa Waiver. L-ewwel vot, vot elettroniku fuq ir-rapport rapport, la bosta rapport. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Tajjeb, taġi adottat. Punt 21. Ftejn bejn il-Komunità Ewropea u l-Barbados. Le, skużani, jgħid il-President, ser namlu il-vot finali. Fuq punt 20, il-vot finali fuq punt 20, dwar il-Mauritius. Il-vot finali, il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Tajjeb. Adottat. Punt 22. l-istess mod bozz tar rapport votazzjoni elettronika l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Votazzjoni finali. Istess rapport, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Tajjeb, grazzi. Punt 23 il-Bahamas. L-abbozz eh, ta' rapport votazzjoni miftuħa, votazzjoni għamaluqa, adottat. U il-vot finali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni għamaluqa. Grazzi. Punt 24 dwar l-Antigua u Barbuda. L-abbozz tar rapport il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. U l-aħħar rapport, l-aħħar votazzjoni, il-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni hija magħluqa. Tajjeb. Issa ser naddu għal pakket kollu kemmu kif ġi adottat. Insejna Seychelles jgħid il-President. Mandu najċ. Skużawni mandu najċ. Il-votazzjoni hija miftuħa għal bozz ta' rapport. Il-votazzjoni hija magħluqa. Tajjeb, il-vot, eh, votazzjoni finali, votazzjoni għam miftuħa? Il-votazzjoni għam maluqa? Tajjeb. Nirringrazzjaw il-rapporter il-Sur Buzuttil, nirringrazzjakom il-koll għal-vot, votazzjoni. Issa se ngħaddu għal-punt 26. Għatfa dal Sint Kitts Nevis? Le, votajna fuq għadik, naħseb votajna fuq il-pakket kollu. Ivotajna fuq kollox. Ma votajniex fuq St. Kitts u Nevis, punt 22? Tajjeb, mela jew morru lura għal punt 22 St. Kitts u Nevis. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq l appoz tar-rapport, votazzjoni għamaluqa. L-aħħar votazzjoni, votazzjoni finali, nerġan votal, votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni għamaluqa. magħluqa. Tajjeb, issa ġi adottat, vera, ta' vera, il-pakket kollu ġi adottat. Il-rapport eh, ta' Sur zottil ġi adottat. Naddu għal punt 26. Dibattitu konġunt mal-membri ta' sottokomitat ta' drittijiet tal-bniedem, skambju ta' opinjonijiet ma' direttur tal-Aġenzija ta' drittijiet fundamentali. Għaldaqstant, għaw il-membri tal-sottokomitat ta' drittijiet eh, tal-bniedem, Sinjura Hutala, u nilqaw ukoll il- Is-Sur Morten Kajrum, id-direttur ta' drittijiet tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali, aħna nissuġġerixxu li nalternaw id-domandi bejn il-membri ta' żewġ korpi. Xuħut minnhom qegħdin fiż-żewġ ma' żewġ naħat, fi żewġ naħat. Nilqaw li Sinjura ċer ta' din il-parti ta' skambju ta' opinjonijiet u qabel se naddu l-kelma lis sur Morton Jerum għal introduzzjoni qasira. U allura ser nitolbuh biex jintroduċi lilu nnifsu u l-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u għal dawk li huma membri ġodda tal-Kumitat tal-Libe. U wkoll dan ser jgħina biex nassessjaw il-kontribut tal-Aġenzija għal dan il-programm. Għal daqstan, Sur Morton, jekk joġbok, nadilek il-kelma, un bat nisimaw minn għanti Sinjura Kautala. Sur President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, grazzi ħafna tal-istudentuni hawnhekk biex nindirizza dan il-dibattitu konġunt illum. Huwa ta' unur kbir u ta' pjaċir li nitkellem u nitkellem dimkom f'dawn il-ġranet tal-bidu tal-mandat tal-Parlament Ewropew u qed titħares il-qudiem għall-kollaborazzjoni iktar mill-lib fil-ħames li ġejjin. Il-Parlament Ewropew kif tafu ilu jaħdem fuq id-drittijiet tal-miedem kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea sa mill-ewwel dikjarazzjoni konġunta fuq drittijiet fundamentali fl-1977. Ħafna parlamentari matul il-ġenerazzjonijiet tkellmu dwar kwistjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem eh, kemm f'pajjiżi imbeda kif ukoll fi ħdan is-27 stat membru. U hemm ħafna sfidi mhux biss hemm barra żdaw wkoll fis-27 stat membru u din hija il-ħaġa li qed tħasseb lill-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Hemm kwistjonijiet bħal xenofobija, antisemitiżmu, eh, razziżmu, eh, esklużjoni soċjali tar-Roma u żieda rigward ta' skambju ta' data sensittiva, omofobija, diskriminazzjoni bej persuni bidrittijiet eh, eh, eh, b'diżabilità, li trattament ta' persuni tifittxu l-azil, abuż ta' tfal, etc. Dawn huma biss biex insemmi ftit mill-sfidi li għanna u d U dawn il-kwistjonijiet huma parti mill-framework multianwali tal-Aġenzija li bħalissa jibqa' dej sal-2012. Aħna nisperaw li nilħu l-mandat tagħna f'dan dawn il- kwistjonijiet. Faħna minn dawn il-kwistjonijiet eh, l-Unjoni Ewropea offrit soluzzjonijiet permezz tal eh, politika, policies u affarijiet oħrajn. Aħna nafu minn surveys minn tlieta li tlieta minn erba' Ewropej irridu li l-Unjoni Ewropea tagħti iktar importanza u iktar pressjoni fuq il-protezzjoni tad drittijiet tal-miedem. Però l-effettività tar rispons tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem għandha bżonn tissaħħaħ. Għaldaqstant, intom seri tkunu importanti ħafna f'dan ix-xogħol li qegħdin nagħmlu. Nixtieq insemmi x'tagħmel l-Aġenzija. Aħna għadna fil-bidu tagħna ġejna stabiliti fl-2007 u aħna waħda mill-iżgħar Ewropea. Dak li nistgħu nofrulkom huma tliet affarijiet. L-ewwel li nistaw noffru data komperattiva fuq livell Ewropew fuq drittijiet fundamentali li taqa' taħt il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jgħinkom biex tkunu tistgħu tagħmlu assessjar tal-impatt u l eh, il-gaps li jkun hemm fil- l-liġi tal-komunità. U kol nistaw natu opinjoni ta' eh, esperti fi rigward ta' problemi li jen fl-Unjoni Ewropea. Dan jista' jenkom biex tkunu tistaw taraw xinu l bżonijiet tal-azzjoni tal-komunità. U kol nistaw nofru għodda biex nipromovu iktar arfin u kuxjenza fost l-Ewropej dwar dittijiet fundamentali. Is-sitwazzjoni tista' titjieb jekk ikkun hemm iktar informazzjoni u bħalissa hemm nuqqas ta' informazzjoni għal daqstant biex niġbor fil-qosor il-missjoni tagħna. Lan huwa li natu opinjoni lill-istituzzjonijiet u l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet li huma relevanti għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea il-valur mizjut tagħna huwa li niffukaw fuq il-vojt li hemm fir rigward tal-implementazzjoni ta' ġittijiet fondamentali. Kien hemm ħafna eh, settings normattivi u avvanzi fihom, però xorta waħda aħna għandna nuqqas ta' implementazzjoni. Għawek l-Aġenzija għandha rwol ċentrali biex tassigura x'inhuma dawn in-nuqqasijiet Aħna rajna, per eżempju, fil-leġizlazzjoni tal-antidiskriminazzjoni tal-Unjoni Ewropea li drittijiet fundamentali ma jistawx jinataw il-ħajja permess ta' dispożizzjonijiet legali biss. L-Aġenzija riċentament e, ipproduċiet risorsi minn servej kbir ħafna li għadnilna fost minoritajiet etniċi u immigranti dan jismu EU Maitis. Dan għamel survey fuq 25.000 minorità etnika, 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea u mm, ikkonfrontajna id-diskriminazzjoni razzjali. Ir-rapport kollu ser jiġi prezentat fl-aħħar ta' din is-sena f'Diċembru fil-ġurnata ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm ukoll ħafna diskriminazzjoni mhux rapportata fl-Unjoni Ewropea kollha, bħal pereżempju wieħed minn kull żewġ Roma jesperjenzaw diskriminazzjoni fl-aħħar 12 xahar u bħala medja 11 il darba kull sena. Dan ifisser li minorità zaħira ħafna ta' dawn il-persuni jirrapportaw każijiet ta' diskriminazzjoni lill awtoritajiet relevanti, per eżempju, polizija jew awtorità oħra. Kien hemm pattern simili ħafna fir-rapport tagħna fuq l-omofobija fl-istati membri għal darboħra id-diskriminazzjoni ma ġietx eh, irrapportata lill awtoritajiet konċernati il-rapport ukoll juri livelli baxa ħafna ta' arfien bejn il-popolazzjonijiet ta' minorità fir rigward tal-mezzi legali li suppost jiddefenduhom minn diskriminazzjoni u razzizmu. Erba minn kull ħames persuni ma jafu blebda organizzazzjoni li tista' tagħtihom xi appoġġ f'dawn il-każijiet. Għaldaqstant huma ma jmorrux għand il-pulizija u lanqas ma jmorru għand xi istituzzjoni biex isibu lajnuna. Għaldaqstant, dan juri lil dawk li faslu l-leġizlazzjoni fl-Unjoni Ewropea li għajridu namlu ħafna iktar, jridu naħdmu iktar, speċjalment eh, fir rigward dawk il-korpi li għandhom dan il-kompitu. Aħna riċentament natajna l-opportunità mill-Presidenza Svediża biex nikkummentaw fuq il-futur tal-programm ta' Stokkolma. Naf li se niddiskutuh iktar tard dwar nofsinhar. Dan il-programm qed jagħmel l-aġenda l-futur tal-Ewropa fil-qasam tal- eh, ġustizzja u l-affarijiet interni dawn l-oqsma ovvjament huma ta' importanza kbira għal protezzjoni ta' drittijiet fundamentali u f'dan il-kuntest il-Kummissjoni għandha tagħmel enfasi iktar kbira fuq dimensjoni ta' drittijiet fundamentali fuq l-Ewropea. Il Startup Program suppost ser jiġi implementat skont it-Trattat ta' Lisbona li ser jagħmel id eh, drittijiet fundamentali ħafna iktar fiżibbli. it trattat jipprovdi li jkun hemm punti vinkolanti u per eżempju dħul tal-Unjoni Ewropea fuq drittijiet fundamentali, zieda għall aċċess għal ġustizzja mod partikolari fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni u wkoll value provision imkabra li li fija l-Unjoni Ewropea tagħti iktar appoġġ il-minoritajiet dan mhux ser ikun biss importanti, iżda ser ikun mod naturali ta' kif nagħmlu mainstreaming ta' drittijiet fundamentali fil-politika kollha u fil-liġijiet eh, kollha. Il-Parlament ikollu opportunitajiet varji biex jagħmel dan meta jkun hemm leġiżlazzjoni proposta fuq, fuq livell Ewropew nixtieq nikkonkludi billi ngħid li l-Aġenzija għandha kollaborazzjoni mill-qrib ma' eh, dawk kollha fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari l-Kunsill tal-Ewropa u wkoll fuq livelli nazzjonali bħal pereżempju korpi u istituzzjonijiet u uffiċċji tal-gvern. Aħna qegħdin nibnu kollaborazzjoni mal-Aġenziji Ewropej bħal pereżempju l-Eurofront, il-Frontex, is-Sepol u wkoll il-EU eh, Gender Institute. Biex nikkonkludi dak li għandha bżonn l-Ewropa hija Unjoni Ewropea li ma tarax il-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali bħala xi ħaġa amministrattiva iżda bħala metodu li jeħtieġlu skrutinju dettaljat din l-Aġenzija tista' tgħin l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri biex tagħmel mainstreaming ta' drittijiet fundamentali fil- u ma kollha tal-politika Ewropea u bekk nerġaw natu ħajja mill-ġdid li ċarta ta' drittijiet fundamentali u l-nies kollha li jgħixu f'dan l-Unjoni Ewropea. Iż-żewġ komitati tagħkom ser ikomplu jaħdmu f'dan il-proċess u nista' nassigurakom li l-Aġenzija tagħna se hija lesta li tagħtikom l-evidenza neċessarja biex tpoġġu drittijiet fundamentali fil-ċentru tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Jiena nistenna li membri tal-Kumitat jiġu eh, iżuruna ġewwa Vienna eh, fil-futur qarib. Grazzi. Grazzi, issa ser nisimaw minn għanti Sinjura Hawtala. mbagħad xi membri oħrajn talbu li jitkellmu, mbagħad namlu d-dibattitu tagħna. Grazzi ħafna jiena kontenta ħafna li għanna dan għanna din il-laqa konġunta Aħna tkellimna fi sottokumitat eh, eh, ta' drittijiet tal-bniedem meta kien hemm il-kollega tiegħi bħala president fil-passat, jiena naħseb li fisem is sottokumitat ta' drittijiet tal-bniedem jiena nilqa l-approċċ tagħkom fuq fir-rigward tal-mainstreaming u drittijiet fundamentali. Jien għandi domanda fir rigward tal-borderline bejn dimensjoni esterna u interna ta' drittijiet eh, tal-bniedem, drittijiet fundamentali għaliex il-kompetenza tagħna hija fuq eh, ir-relazzjonijiet esterni. X'taħsbu? Kif taħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha ittejjeb l-atteġġament tagħha internament fuq id-drittijiet fundamentali biex tkun iktar konvinċenti eh, fir-rigward ta' pajjiżi terzi fejn magħhom qiegħda tagħmel negozjati fir-rigward ta' kooperazzjoni u negozju? Nixtieq ukoll insaqsi jekk taħsbux li hemm xi oqsma ta' tħassib fejn taħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha l-iktar rimarki minn naħa ta' pajjiżi terzi u mhijiex qiegħda tilqa l istandards tal-drittijiet tal-bniedem u mhux qiegħda tikkommetti ruħha bisħieħ. U kol nishtiq insaqsikom jekk forsi kollok l-opportunità tiġi tkellem li sotto komitat meta aħna nitkellmu ma' rappreżentanti tal kunsil tal-Ewropa u ukoll il-Kummissjoni ta' Drittijiet tal-Nidem fil- tal-Kunsil tal-Ewropa ġewwa Strasburgu iktar tard din is-sena. Għaldaqstant jiena nemmen f'kooperazzjoni tajba bejn bejnietna naf li ħafna mix-xogħol tagħkom għandu x'jaqsam ukoll mal-kompetenzi tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili wkoll. Grazzi. Għaw xi membri li jixtiequ jitkellmu? Sinjura Harris, plaċet kjoġbok? Fil-prezentazzjoni tijak, inti et li kienem xogħol li sar fi rigward drittijiet fundamentali, drittijiet fundamentali għandhom jiġu rispettati. Nixtieq inkun naf jekk il-Kummissjoni Ewropea ux qed tuża l-istrumenti kollha disponibbli biex tassigura li l-Istati membri ser jilħu l-impenji tagħhom kollha u jikkommettu ruħom tajjeb, jidur li li mux għedin jintużaw tajjeb dawn l instrumenti li għandna. Għalda santa namlu xaħġa jekk l-istati membri mhux qed jagħmlu dak li suppost għandhom jagħmlu biex jassiguraw ġitijiet fundamentali. U kol nixtieq insaqsi l u il-Kummissjoni ftit ħin ilu fir rigward tal-problema tal-omofobija. U huma qalu li għadeja tajba li konna rapport annwali fir rigward ta' dan, però qalu li jintom tiżu tagħmluh dan. Għal daqstant ħan nitsaqsi lilkom jekk tistgħux tatuna r-rapport tal fir rigward tal-omofobija kull sena jekk joġobkom. Grazzi tal-li kont żamejt fil-qosor. Għaliex? Ser nifqu? fin-nofsija. U ser nieħdu l-pawza qabel is-sessjoni ta' nofsinhar u hemm xi nies li jixtiequ jitkellmu. Għal daqstant żommu fil-qosor u limitaw ruħkom għal żewġ minuti. Is-Sinjura Gall. Grazzi. Grazzi ħafna President. Jiena veru kuntenta li nisma' d-direttur tal-Aġenzija li ġi kellimna bħala rapporter ta' qabel din l-aġenzija li tant iġġiliet sabiex titwaqqaf din l-Aġenzija. Niftakar mal konsil tal-Ewropa kena negozjati twal ħafna. Ġifiri jina veru gburija tal-fat li din l-Aġenzija mux tal-li twaqfet tal-li tagħmel xogħol veru siwi it-triq ma kienieċ faċli, imma wasalna nixtieq nifraħlek ukoll għall-impenn tiegħek għax-xogħol għar-responsabilità li inti ħadd bis-serjetà. Għandi problema ehm, ċertu suġġetti ġifiri tal-diskriminazzjoni, il-drittijiet fundamentali, kif ġifiri qed jiġu trattati fl-Unjoni u anki fl-Aġenzija dawn huma affarijiet li niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Ġifiri, biex ikun iktar preċiża qed nitkellem fuq każijiet fejn insibu double standards ikun hemm każijiet ta' diskriminazzjoni li trattaw mod serju, għandna rapporti, għandna rezoluzzjoni fil-Parlament. Anki jekk hemm abbozz ta' liġijiet li qed jiġu konsidrati mill-istati membri li iservu pala vigilanza. Imma hemm każijiet oħra ta' diskriminazzjoni li jistaw jiġu konsidrati bħala eh, li edin kontra l-prinċipi ta' diskriminazzjoni imma li huma aktar sensitivi isna ma rridux nkun nafu bihom għax huma delikati wis eh, ma, ma nissugrawx nieħdu triq u qed nitkellem fuq il-minoritajiet fej għandna l-liġijiet per l-lingwa fis-Slovakkja fejn hemm diskriminazzjoni bejn il-minoranzi, il ċittadini. hawnhekk għandna għanna kas tangibli ta' diskriminazzjoni u xej ma jsir. Ma jsir xej minna tagħna, ġifri inti x'taħseb fuq affarijiet iktar fini bħal dawn iċ-ċittadini jafu ċerti affarijiet ma jistawx jibqaw jaddu kif huma li jew għandek diskriminazzjoni jew m'għandekx imma ma tistax inti tagħmel differenza bejn każijiet ta' diskriminazzjoni li jkunu flagranti. Sissa hemm iktar minn 20 persuna li tixtieq tintervjeni, iġifieri nitlobkom bil-ħniena qabel nagħlaq il-lista, Sinjura Flotħa. Grazzi. Signori Presidenti, eh, Sur Direttur, u għapjaċira li jinti ijat maħna, dejjem u pjaċira li eh, biex aħna nisimaw minn għandek il-xol qed tagħmel. Imma eh, għanna bżon dejjem dokumenti iktar preċiżi minna li għax aħna rridu insaħħu l-politika Ewropea f'dan il-qasam ta' diskriminazzjoni L-iktar, per eżempju, li għanna bżonn huwa fil-qasam tal-azilu tal-immigrazzjoni, il-programm ta' Stokkolma huwa eh, importanti ħafna l-emendi li jintom eh, qed tipproponu u nirringrazzjak għalihom. Imma dawn l-emendi li qed tipproponu speċjalment fis-sezzjoni tal-protezzjoni e solidarità, dawn huma bbażati fuq ir-rapporti per eżempju li ħriġtu intom fuq id-direttiva tar-ritorn jew inkella il-ftejim komunitarji fuq ir-readmission li ħafna drabi nafu li meta ċertu immigranti jerġu lura pajjiżhom isofru ħafna mal-wasla tagħhom. Mbagħad hemm ukoll il-ftejb ta', ta Dublin. Nafu u koll li jem nis li jgħidu ma mux eh, nitolbu l-azil, għax mbagħad jibatuna lura u jkollna ngħixu f'sitwazzjoni iktar drammatika iktar ta' ta' iktar sofferenza għalek li inti tista tgħidilna eh, aħbar tajba, speċjalment fuq dawn l-affarijiet li kemm Grazzi. Signora Stano Kassa. Grazzi. President jiena nixtieq minn fejħalit is senjura Ingagal imma approċ differenti kwantu għal problemi eh, ta', dritti tal-bidem li l mill-Europa u ġol Europa. Ġifri anki meta qabel periodu, periodi speċifiċi. Meta qed nitkellmu fuq li l-in mill-Europa nitkellmu pajjiż wieħed wara liħor. Umbat fuq ir rapportu meta nitkellmu fuq rapporti tal-Europa, ovvjament rapport tal-Libe ta' Sur Katani, u nevitaw li nsemmu ninnominaw l-istati membri imma nejdu biss, per eżempju, l-parlament ma jivvotax favur. Għalek jien nixtieq nara kif nistgħu nelbu dawn it-tip ta' problemi. Anki, per eżempju, għet jista' juża il-petizzjonijiet li, jiġu mibgħu tal-Parlament. Anki jekk intom għettu li dan mhuwiex ir eh, responsabilità tagħkom, imma tiftakru forsi f'April aħna votajna rapport dwar il-petizzjonijiet li waslu l-sena l-oħra għax dawn kienu jitrattaw il-vjolazzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem forsi għalhekk l-aġenzija tiegħek tista' wkoll tqishom dawn il-petizzjonijiet u tagħtu opinjoni tagħkom bħal esperti. Grazzi ħafna Sassur Morales, grazzi ħafna. Signora sinjura Stanoka għajmet il-kwistjoni ta' meta wieħed jiddeċiedi din tiġri dejjem, iġifiri jiena ma nlumek li lek meta tikkollok tuħ dawn id-deċizjonijiet. Pero dak li jett inti fil-bidu huwa li għanna per eżempju direttiva tal-xol anki tal-sena tal 2000 direttivi li jeżistu u li l-istati membri li suppost istati ġa daħlu għan fis-seħ permezz ukoll ta' kodiċi ta' prassi. Ta, Imma joħroġ ċar li anki jekk saret implementazzjoni f'ċertu pajji stati membri, it-tieni fażi dom ma waslux għaliha. Ħafna stati membri għadhom ma waslux u l-istati membri għallu l-Kommissjoni li qegħdin jimplementaw l-liġi antidiskriminazzjoni imma għatem nuqqas u inti kif tara xolok naf li l-aġenzija tiegħek għadha fil-bidu tagħha, imma sa fejn se taslu intom biex forsi taslu anki għal eh, infringement proceedings qed nitkellem pereżempju fuq eżempju ta' sussidjarità li hija raġuni li titqajjem minn stati membri, skużani jekk kienet namillek mistoqsija diffiċli imma l-Aġenzija fejn u rwol tagħha hawnhekk kif tista' eh, tidħol. Is-Sur Van Hekk. Mr. Kleis, then. Mr. Kleis. Mr. Kleis. Grazzi ħafna, President. Is-Sur Van Hekke u l-kollega tiegħi imma qiegħed eh, f'kumitat ieħor. Ma dana kollu. Sinjur, xtaqt nagħmel kumment fuq eh, il-mod kif qed joħroġ dan il-rapport annwali mill-Aġenzija. Jiena jena xogħol tal-Aġenzija ilu il insegwija dan l-aħħar snin anke kif tippreżenta xogħla u forsi ta' min ma tisemmi li wieħed jista' jibda bid-definizzjonijiet fir-repertor tax il-gżenofobja u r-razziżmu m'hemmx definizzjoni ċara. Pereżempju meta f'ċerti skejjel intom tej issemmu li hemm eh, projbizzjoni ta' min eh, mhux ma jitħallux in-nies jilbsu il-velu. l il velu Ġifiri, razzizmu, diskriminazzjoni, man, dan mandux jaqsam xej. Unsibuwa, dan, dan il-fat insibuwa fil-rapport tal-Aġenzija. Ġifiri, inti qed tinsinwa li hemm problema kbira ta' diskriminazzjoni u ta' razzizmu, imma mhuwiex minnu da l-affarijiet, da l-affarijiet mhumiex minnhom. Jiena hawnhekk qed nagħmilek appell biex toqgħod ftit iktar attenti intom, toqodu ftit iktar attenti u ma, ma nħaltux l-affarijiet Grazzi sul Sogor. President. President, jena ħajkoll nisħa illi fil-Rimanija iħassibna ħafna il-fat li hemm dawn il-forzi estremisti li joħorġu anke mis-Slovakja u mill- fatt ukoll li kien hemm dak eh, li sar fl-Slovakkja. Ħafna kollegi semmew affarijiet ukoll importanti, u jina kull ma baqa l mistoqsija waħda, intom ma taħsbux illi l-istati membri l-ġodda u l-qodma meta jiġu biex jitkellmu dwar il-ksur ta' drittijiet umani meta dan ikun jitratta liġijiet li jipproteġu il- eh, il-gypsies, l-etniċitajiet għandu jkollna approċ komuni forsi ikun hemm rapporti twal ukoll fuq is-sitwazzjoni ta' drittijiet umani. Però dan kif jista' jgħin l ħajsin ta' drittijiet umani fl-Unjoni Ewropea għaliex anke fil-mandat li għadda ħna semmejni għad l-idea però sfortunatament ġejna mxekklin mill-mexxejja eh, ta' żewġ partiti kbar. Thank you, Chair. As a member of the both Libe and, and... Grazzi ħafna Għandi żewġ ehm, kummenti għad-direttur. Inti għamilt lista ta' aġenziji Ewropej ehm, ma' min taħdmu intom u ma' sibċ il-fondazzjoni ehm, li edem biex tejjeb il-kondizjoniet tal-ħajja Eh, sa, sar, saret riċerka eh, fejn eh, fuq dan ġifiri anki ġifiri anki il-beltijaj kienet kienet msemmija kien riċerka li saret ta' kif isiru l-affarijiet fil-punent u fil-vant tal-Ewropa. Imma it-dritti tal-midden barra mill-Unjoni fuq il-Belarus per eżempju huwa pajjiż ġar viċin u huwa wieħed mill-aħħar pajjiżi fl-Ewropa ġifiri fej hemm tkasbir tal-dritt tal-niedem fejn in-nies għadhom qed jiġu arrestati anki Amnesty eh, International tgħid li dawn huma eh, prisoners of conscience. U ġifiri, xtaqt nkun nafxa ġoħor iktar fuq dan, kif qed tiddilja b'dan kollu intom? Thank you. Grazzi, Signora Ġaroka. Grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzjak u nifraħlek għall-intervent tiegħek. Speċjalment eh, fuq ix-xogħol qed tagħmel inti mal-popolazzjoni tar-Roma Waħda mill-mistoqsijiet hija li meta wieħed jitkellem fuq l-implementazzjoni tad direttiva hemm eh, eh, differenzi nafu li jeżistu ħafna segregazzjonijiet f'pajjiżi ex-komunisti. Imma hija l-istess mistoqsija ta' Sur Morales, ġifieri kif se niġġieldu dawn il-problemi? għax umbat għandi mistoqsija oħra fuq il-krizi ekonomika in l-istituzzjoni tijak safejn tasal eh, taħsbu li qed tifmu li din il-kriżi finanzjarja wkoll tista' qiegħda toħloq ċertu tensjonijiet bejn il-gruppi etniċi għax sa fejna tensjonijiet jeżistu. Sur Tokis. Igazgató úr, gratulálok. Grazzi. L-għanet nifraħlek ta' xol, nifraħ xol li għamlet il-Sinjura Gakal għal-Parlament Ewropew u kol tal-li twaf l-Aġenzija daqshekk importanti jiena. Ħanitlaq mill-perspettiva illi kif qalet il-Sinjura ħawtala aħna f'drabi drabi nifokaw fuq il-problemi ta' pajjiżi terzi iktar milli il-problemi tagħna. Kultant ninsew id-drittijiet tal-gruppi zar il-drittijiet tagħhom. E, ħafna drabi iktar faċli illi wieħed jitkellem dwar eh, postijiet oħra, postijiet li mumiex f'darna stess, il-problemi li jazistu fil-Rumanija, per eżempju, fl-Ungerija, fl-Slovakkja, rridu nibdu għad il-situazzjoni, għax il-problemi li għanna f'darna jistħu il-om il- l-attenzjoni tagħna dawn huma oqsma importanti ħafna id-dritt pereżempju ta' l-Ungariżi li qegħdin jgħixu fl-Slovakkja jew fir-Rumanija. Uma ma jistgħux pereżempju jitkellmu bil-lingwa tagħhom, ma jistgħux jużaw il-kunjom tagħhom, ma jistgħux imorru l-qoddis u jismawa bil-lingwa tagħhom. Aħna għandna bżonn ta' Ombudsman Ewropew illi ħajħares id-drittijiet tal-minoritajiet. Għandna bżonn uffiċċju ta' dan it-tajpu ta' din tipu karakterizzati fil-Kommissjoni. Iva, eh, Dinija diskussjoni interessanti ħafna, tlift ħafna minna xkont għadha f'kumitat ieħor inkun naf kriżi ta' drittijiet ta' bniedem Ungeriża li għaddejja sal tliet snin hijiex fil-fatt fuq l-aġenda tal-Aġenzija tiegħek. Kif taf fl-2006 fil-ħarifa tal-2006 kien hemm ħafna affarijiet li ġraw kridoltajiet, nies li spiċċaw eh, minn qatlu ptir, kien hemm ħafna detenzjonijiet. U ħafna minn daw il-problemi kienu fil- Minħabba l-Aġenzija Fides, issa hawnhekk għandna rappreżentant ta' din l-Aġenzija u naħseb tista' tira dettalji kollha tal-ksur ta' dritti tal-bniedem li ġraw f'dakas li għadin semmin, Bat, dak kien biss il-bidu fit tlassin li għaddew id-drittijiet ċivili fil- fl-Ungerija qed jiġu meksura fuq livell massiġ dina mhix biss ħaġa li ġra darba dina aħna għandna l-ombudsman fl-Ungerija għandna ħafna deċiżjonijiet tal-qorti wkoll li jgħidu l-istess ħaġa, konsil indipendenti fuq il-menti kontra l-pulizija wkoll ġifiri l-aġenzija tiegħek mista tkun kredibbli jekk intom ħatal u għajnejkom għal ksur eh, evidenti sfaċċat fl-Unjoni Ewropea stess u jina tassew nħosni nisħi li membru tal-gvern Ungaris li kien membru tal-gvern dak iż-żmien meta saru dawn il-brutalijiet kollha fuq ordni tal-gvern membru minn dan issa huwa l-Viċe President ta' Libe. Jiena qed nitlob lill ċittadini tal-Ewropa biex jollu leħenhom kontra dawn l-affarijiet tal-mistħija. Grazzi. Ačiū, ponė Grazie, prezident. Direttur ġenerali nixtieq nilqa hawnhekk fil-kumitat tagħna grazzi wkoll tal-opportunità li tajtna biex nisimgħu dak li għandek xi tajt jiena tassew kuntent dwar dan propju għax hija l-ewwel darba li hija hawnhekk fil bħala membru parlamentari. Issa mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-kriżi ekonomika u soċjali illi ħalliet impatt fuq ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-Aġenzija tagħkom għamlet analiżi ta' kif din il-kriżi fil-fatt qed teffettwa l-istatus ta' drittijiet tal-bniedem u x'inhuma il xejrit li qed naraw fil-pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea. Fir-rapport tajt illi n-nies mhumiex konxi ma jafux li ma huma dawk l istituzzjoni li jistgħu iduru fuqhom fil-każ ta' ksur ta' Eh, drittijiet u erba minn ħamsa minn ku ħamsa minn nis fil-fat ma jafux li mumma daw l-istituzzjonijiet. Kif taħseb inti li għanna nalmuwa minn nis u najdula malix eh, nis baċu ħafna drabi ma jkunux jafu għant minn jistaw jirrikorru. Mr. Jerome, please. Sir Jerome. Thank you very much, Mr. Grazie ħafna, Sir President. Kemm għandi nofsija? I have ħames minuti propjament. Mela, jekk joġobkom ifmuni li ma stax nidħol fid-dettal tal-mistoqsijiet. Kien hemm numru ta' punti li għandhom x'jaqsmu Ma' relazzjoni tagħna bejn id-dimensjoni interna u esterna tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea għandna kien ikolli nagħmilha ċara li Il-mandat tagħna huwa bissa 27 stat membru. Aħna ma nistgħux bl-ebda mod nidħlu fir-relazzjonijiet esterni. Kif għalikom ukoll il-President tagħkom hemm rabta mill-qrib bejn il-prestazzjoni ta' 27 stat membru u kif dana jirrifletti um, esternament. Waħda mill-loqsma li fija l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom ħafna x'joffru u li għandna wkoll fejn nitjibu, irridu l-ewwel qed nammettu li għandna il-problemi jekk naraw reġjuni oħra madwar id-dinja hemm inqas rikonoxximent ta' ċertu kwistjonijiet u problemi, imbagħad wara li nirrikonoxxuhom idu nindirizzawhom pereżempju konna Eh, organizzazzjonijiet apposta, istituzzjonijiet u koll kien fuq livell reġjonali kif ukoll livell Ewropew. Għanna Konsil tal-Ewropa u koll dawn huma l-mekkanizmi li permezz tagħhom l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa huma uniċi f'kuntest dinji. Dinija xi ħaġa li fil-fatt nistgħu nużawha probabbli tintuża diġà Għal fini tagħna. ta' punt gruppi ta' punti oħra li għandhom x'jaqsmu ma' dak li semmejt jiena ċo l bilanċ tal-implementazzjoni. Għanna ħafna leġizlazzjoni, miex bizzejiet, għaxem ċertu għat vojt, pero għanna u kol ċertu nuqqasijiet, unika ġenzija ja unika, għax hija l-unika situzzjoni illi natat il-mandat biex tidħol iktar fil-font fl-isfont. Għaliex għadna għadin naraw ir-razzizmu, il-gżenofobija, l-islamofobija, diskriminazzjoni tar-Roma. Kemm il-sena inna nitkellmu dwar dan. Mela jien nitħu daqsxejn iktar fil-font issa. Daw l istituzzjonijiet li waqqafna kif qed jintużaw. Naħseb mill-survey li għamilna jider li n-nies ma jilmentawx għand il-pulizija, ma jirrikorrux għand l-istituzzjonijiet li waqqafna. U dan għandu jħassibna ħafna. Aħna nittamaw li nkunu nistaw niġbru ħafna eh, għarfien dwar is-sitwazzjoni mbagħad aħna ħankunu nistaw nibdew diskussjoni mal-organizzazzjonijiet nittamaw illi il-pulizija u għawnek kumbat jisħu l-kollaborazzjoni tagħna ma' sipol u oħrajn ma l diskutu kif nistaw nimmenimizzaw l-ostakli li għadhom jeżistu, mhux biss għal minoritajiet etniċi manki għal dawk li qed jiġu diskriminati minħabba l-orjentazzjoni sessuali tagħhom pereżempju. Aħna hekk naħsbu li mbagħad nistgħu nużaw dawn il-mekkaniżmi. Billi niżviluppaw metodoloġija u mod kif nistgħu nadottaw is-sondaġġi, nittemmaw li l-istati membri mbagħad ukoll jagħmlu xogħolhom għaliex fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem ma nafux ħafna hemm ħafna leġiżlazzjoni impressjonistika fejn aħna jidrilna forsi li hemm xi ħaġa ħażina hemm irid ukoll bażi iktar solida għal taħid ta' deċiżjonijiet tagħna rigward il-minoritajiet. Aħna ma niddiskriminawx. Iġifieri, jekk aħna jidrilna li jkun hemm affarijiet li jaqgħu taħt minoritajiet nazzjonali aħna wkoll nidħlu f'dan. Aħna qegħdin naħdmu bħalissa fuq rapport fuq talba tal-Parlament fuq il-minoritajiet. U fost affarijiet għanna il-minoritajiet nazzjonali daħan indirizzawhom ukoll. Jekk il-Trattat tal Lisbona jidħol fis-seħ, dana joħloq konnessjoni iktar miqrib eh, mill-qrib bejn il-minoritajiet u d-drittijiet il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U bekk ikollna pjattaforma iktar b'saħħitha sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. L-aħħar punt kien hemm ħafna mistoqsijiet dwar il-kriżi ekonomika. Aħna għandna grupp ta' ħidma fil- aġenzija tagħna jismu rader illi suppost jara x'qed jiġri kull xar biex ikollu informazzjoni fuq l-impatt ta' kriżi ekonomika fuq numru ta' parametri Il-kwistjoni kienet iktar komplikata mill-li ħsibna fil-bidu, imma tallimna ħafna minna u issa qed nippruvaw anki nirraffinaw ċertu metodologiji. Mm, aħna nikkollaboraw ukoll ma' Frontex u huma għandhom mekkanizmi differenti biex ikunu jistgħu eh, dejjem jibqgħu aġġornati fuq dawn il-punti. numru ta' dawk illi spiċċaw mill-ewwel bla xogħol kienu ħaddiema immigranti, minoritajiet etniċi. Dawk kienu grupp żgħar illi probabbilment spiċċaw marru lura f'pajjiżhom. Jew inkella spiċċaw fil-xogħol fis-suq tax-xogħol irregolari jew dak li msejjaħ European Slave Market fejn ikunu sfruttati eh, mod estrem. Ovvjament l-Aġenzija hija siba diffiċli ħafna li tidħol dan iċ-ċirku, però qegħdin nistudjaw u qed naraw kif nistgħu nintegrawh ukoll fil-programm ta' ħidma tagħna fil-futur. Naħseb illi donna u daqsxejn nista' ta' aġitazzjoni aħjar naqafaw u nishtiq ngħidilkom illi eh, qed nistenna bil-ħerqa li jkollna interazzjoni magħkom mal-kumitat tagħkom nkomplu bid-dialogu aktar il-qoddim. Għandna żewġ kumitat, fisem żewġ kumitati nixtieq jiena nirringrazzjak tal-preżentazzjoni eccellenti tiegħek ovvjament il-fatt li hemm din l-Aġenzija ta' Drittijiet tal-Bniedem hija eh, tassew riżultat eċċellenti li aħna nistgħu niftaħru bih. Il-kumitati isnej li huma jżommu kuntatt magħkom u żewġ kumitati fil-fatt ħajerġaw jiltaqgħu issa fil-tlieta tawara wara nofsinhar illum. Grazzi.